Se nibdew. Dalodu b'aħbari b'żewġ biċċiet aħbarijiet ħżiena. Il-bira Firenza, Firenze kien hemm żewġ persuni li nqatlu minn persuna li bdiet tispara naħsbu li kien attakk razzista, natura nazzista nies li xtaqu jagħmlu jibdew ħajja ġdida fil-Ewropa. Aħna niddeploraw dan l-inċident, speċjalment jekk huwa motivat mill razzizmu u xenofobja. Anki fil-Belġu l-bira ċra taħbar ħażina kien hemm traġedja f'Liex